għalek nishtiq nżomma l-ħin sabiex inkunu nistaw nisemew anki l-kummenti tal-ellu fl-ħar ta' dibattitu dwar l-affarijiet urġenti. Issa nistaqsi l-onorevoli Tanok sabiex jitkellem għal-minuta, grazzi. iż zambia huwa wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Afrika illi fejn kien hemm trasferment paċifiku tal-poter l-elezzjoni tas sena l-oħra fejn il-President Lugo kważi eh, rebaħ l-elezzjoni jista ipoġġi f'periklu il-suċċess. Hiċilema ġie arrestat meħabba eh, tradiment. l-isprijiet qalu illi il-pajis sar dittatorjat fil-prattika minkejja suċessi ta' Zambja u dinja l-ewwel darba illi l-President ipprova eh, isaħa il-poter tiegħu. il-President prova jkollu t-tielet ehm, periodu ta' presidenza skodra il-Kostituzzjoni aħna rridu nappoġġaw l zambja u l-Kostituzzjoni tagħha. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Korawa għal minuta. Grazzi, President. Il-kap tal-oppozizjoni ġi eh, ġi arrestat eh, mħabba eh, allegazzjonijiet ta' tradiment waqt li u kien fl-istess truq par-President. Inkredibli, imma ekku u għalhekk dawn huma limiti li l-gvern qed juża fiż-Zambja biex elimina l-oppożizzjoni u hemm xi kollaboraturi wkoll anki huma arrestati wkoll ġew tartarati. U għalhekk il-forza ta' u kwalità ta' gvern insibuhom eh, meta jippermetti l-oppożizzjoni, il-kritika u dan mhuwiex il-każ għax jekk lek ikun hemm fejn il-pajjiż, imma dawk li ġew arrestati għandhom bżonn jiġu rilaxxati anke fid-dawl eh, tas sentenza rilaxx tagħhom u kien hemm ukoll indaġni ġiet miftuħa biex ikun hemm eh, inkjesta fuq jekk kien hemm ksur ta' dettijiet eh, tal-bniedem. Issa wara l-ftehimiet reċenti ta' kooperazzjoni naħseb li l-Unjoni Ewropea bżonn tuża l-leva eh, l-xprun ekonomika kontra l-President sakemm ma jkunx hemm ħarsin sħiħ dettijiet tal-bniedem dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi sal-Onorevoli Posta minuta Grazzi. Iż-Zambja ħafna snin kienet eh, wieħed mill-pajjiż l-iktar promettenti tal-kontenut Afrikan. Il-pajjiż kellu żewġ trasferimenti paċifiċi ta' poter u dan huwa fost l-unik provinċi fl-Afrika, però issem il-problemi Zambja issa bħalma qalu korp tal-isfijiet kattoliċi eh, edha fi kriżi tal-gvern qed tirriskja dittatorjat il-mexxej tal-oppożizzjoni Hakainda lema kien arrestat u l-gvern qed jakkużah bit-tradiment, però ma kienx hemm evidenza kontri s sur Ħaxilima u l arrestijew hija biss ħaġa minn ħafna is-soċjetà hija taħt attak, il-ġudikatura u l-politika u koll din taħt pressjoni. Irridu nibdew nikkonsidraw l-Zambja bħala pajjiż li risaq lejn id-datorijat il-President irid ikun jaf li aħna qed naraw. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Senra Rodriguez Aminuta. Grazie ħafna, President. Meta nikkonsidraw is-sitwazzjoni attwali f'dan il-pajjiż aħna nixtiequ nagħmlu talba lill oppożizzjoni u l-gvern biex jkun hemm dialogu paċifiku u kostruttiv biex jelbu it-tensjoni politiċi attwali u biex jiffakaw fuq is-soluzzjoni tal-problemi soċjo-ekonomiċi gravi ħafna illi qed joqtu l-poplu ta' dan il-pajjiż. Xi ftit eh, dati għandna nistgħu ngħidu fil-2015 kien hemm 75 5.5% ġifiri eh, huwa t-tielet fil-żoni rurali meta qabla mal-żoni urbani u eh, aħna nasbu aħna nafu wkoll illi hemm eh, fatturi ħafna 24% pereżempju tal-tfal li tilfu ħajjithom u hemm ħafna nies li m'għandhomx aċċess għal kura tas-saħħa u għal l-ilma pereżempju illi u hemm ħafna epidemiji u għal daqstant aħna nitolbu lill gvern biex jirrispetta u jħares u jippromovi id-drittijiet ċivili u politiċi ta' ċittadini biex ikun hemm ġustizzja biex ikun hemm ukoll konformità mal-Karta tal-Unjoni Afrikana u f'temi oħra fuq livell reġjonali u nazzjonali fuq drittijiet tal-bniedem u jitem il-prattiċi ta' repressjoni diskriminazzjoni kontra il-membri tal-oppożizzjoni. Irridu nirrispettaw il-ħin eh, din lura, l ura l-Onorevoli żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l gruppi politika l-oħra għal kooperazzjoni ta' suċċess għanna Rizoluzzjoni konġunta matul kampanja elettorali tal-2016 kien hemm tensjoni politika bejn il-partit fil-seta u l-oppożizzjoni fl-aħħar 25 sena eżampja laqet ħafna suċċessi kien hemm ħafna trasformazzjonijiet li saru b'mod paċifiku. Issa il mexxej tal-oppożizzjoni ma rrikonoxxix il il-rebħa tal-president attwali u għalhekk dan ġie arrestat u akkużat bit tradiment dan ifisser illi jista' eh, ikun hemm il-pina tal-melt għal 20 sena ma kienx hemm eżekuzzjonijiet ġewwa il-żampja, però il-pina tal-mewt għada teżisti fit-teorija. Speċjalment meta titkellmu dwar tradiment kien hemm ħafna biċċiet ta' informazzjoni dwar akkużi b'raġuni politika illi eh, tresqu fil-konfront ta' Hikilema. Irrid ikun hemm politiku dialogu politiku bejn iż-żewġ partiti bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea u l-organizzazzjonijiet reġjonali. Il-gvern irrid jipprovdi każ ġuż. Grazzi. Jiddispjaċini kont. Skużani kont qiegħed eh, fil-malħin inti sewwa. Minuti zejda għal PPE, eh, imma wara l-erba illum. Tajjeb, minuta u nofs għas-Sur Marinja. U kombat għax violações dos direitos fundamentais. Eh, grazie ħafna President. Il-ġlida kontra l-ksur ta' dettijiet tal-bnedam Fundamentali bħal dak li qed jiġri fiż-Zambja jitolbu żewġ tipi ta' miżuri l-ewwel net għandna bżonn insaħħu s setatu l-kompetenzi tal qorti eh, Kriminali Internazzjonali u għandna bżonn ukoll inwessaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' anki għal pajjiżi li ma firmawx it trattat ta' Ruma ma jirċ ikun hemm ħadd illi ma jibqax ikun kastigati u għalhekk din hija l-aħjar garanzija nistgħu noffru lill vittmi potenzjali ta' din ir-repressjoni u vjolenza għax huwa strument ta' diżvażjoni u ta' deterrent Il-miżuri l-oħra huma iktar politiċi jew ekonomiċi u jitolbu illi aħna niġildru kontra il-faqar għax fejn hemm il-faqar dejjem se jkun hemm ksur ta' titjiet tal-bniedem. Il-faqar fiha nifisa hija ksur ta' dritt tal-liġi umanitarja. Grazzi. We will now have speakers on behalf of the political groups. Grazie issa għal PPE Sir Preda għal minuta u nofs. Mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Il-PPE beda id-debattitu fuq iż-Zambja. L-ambjent politiku dan il-pajis huwa markat minn violenzi u tensjonijiet wara l-elezzjoni ta' sena li għadditu l-arrest tal-kap tal-oppożizzjoni eh, ovvjament waslet biex is-sitwazzjoni dejjem tmur l lar u hemm ħafna eh, anzi nista' ngħid li eh, huwa akkużat tradiment għall-inċident ta' sewġ kejken eh, fit-triq, ġifiri u kien ta' ostaklu għal konvolju li kien għaddej fil-konvolju presidenzjali. U għalhekk minn dawn l-elezzjonijiet eh, kien hemm allegazzjoni ta' dbabis u eh, tal, tal emmen tala par revizjoni tal riżultat tal-elezzjonijiet. Imma għana għanna bżon soluzzjoni kostruttiv bejn l-oppozizjoni u l-gvern. Mrs. King, for one minute. Signora King, għal minuta. Grazie, President jina kelli l-opportunità illi eh, meċi il- żjara ta' osservazzjoni tal-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fi Zambia u nirringrazzja il-Federica Mogherini, rappresentanta uh, Olja, illi tatni din il-fiduċa Minista iċħat li kenna diffikultajiet il-proċess elettorali detata mill-limitazzjoni tal-espressjoni tal-kelma u għall-aċċess għal mezz ta' xendir li ftit parteċipaw in-nisa li l-Qorti konstituzjonali għal rikorsi ma tantx ħadd mezzow, imma r-riżultat kien wieħed objettiv fuq l-President li ħareġ kellu maġġoranza eh, fuq il-kandidat tal-Oppożizzjoni u b'din ir-riżoluzzjoni l-Parlament jirrikonoxxi l-isforzi tal-poplu tal-Gvern ta' Zambia Il-liberalizzazzjoni wara proċess ġust tal-kandidat li ġie skonfitt ukoll se tkun okkażjoni tajba ħafna biex tikkonferma l progressi ta' dawn l-aħħar deċenni għal dik li hija gvernanza u alternanza politika kif ukoll eżempju ta' konsolidazzjoni demokratika għal pajjiżi tal-kontinent Afrikan. Grazzi. Thank you now for ENF uh, for a minute and a half, Schaffhauser. kollegi, Ovvjament aħna għandna bżonn tħasbu mis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem ta' il-pajjiż u naħseb huwa utli nagħmlu hekk, imma jien għandi mistoqsijiet l-attentat kontra s-sigurtà tal-istat, it-tradiment huma affarijiet li eh, jiġru aħna nekk ukoll fl-Unjoni Ewropea. U eh, anke fl-Istati Uniti, pereżempju, u anke Franza, anke aħna użajna din in-nozzjoni biex nidestabilizzaw il-nis li qegħdin fil-politika. Aħna u kolumna bżon nitkellmu fuq il-valuri, imma l-valuri u koll nitfet u fuqhom imħabba dan l-standard doppju għafax faċli li għet jakkuża l xi ħadd ieħor ma xed nagħmlu f'darna u palli kiku aħna l-uniċi ma l-ċina, l-Indja, l-pajjiżi l-kbar u kol m'għandhomx l-obbligu li intervjeni fuq kollox Eh, speċjalment fuq iż-Zambja issa bħalma ħafna stati Afrikani għandha ħafna kontradizzjoni li ma sibnilix ma sabnilhomx soluzzjoni għandhom l-eżodu rurali, l-modernizzazzjoni, demokratizzazzjoni eh, kemm xejn diffiċli u situazzjoni ta' kompetitività internazzjonali illi xekel it-twaqif ta' tessut soċjali u l-aċċess għal fondi tal-Fond eh, Monetarju Internazzjonali u għalhekk bżonn li nagħmlu ferm iktar għal Zambja u nħallu l konferenza tal-Isfiqiet u l-Organizzazzjoni tal-Afrikana biex huma jsibu soluzzjonijiet waqt aħna nappoġġaw dawn is-soluzzjonijiet eh, bazi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Grazzi. Grazzi sanadu għal proċedura ta' KHDI. jekk iġabkom żommu mal-ħin ta' minuta allokat. Issa ngħaddu mill-ewwel għas-surfarija. Grazzi ħafna, President. Ħames ġimgħat ilu il-kap tal-oppożizzjoni ġiet arrestat mod brutali u ġie akkużat tradiment, akkuża serja ħafna. Umbagħad inżidu restrizzjonijiet tal-libertà dawn huma kollha ġrajiet li din naraw mill-kampanja eh, presidenzjali fiż Zambia Eh, il-violenza ċessiva użata mill-pulizija u r riskju ta' pina tal-mowt jew ta' ħabsa l-ħajja kollha teddida għall-istat ta' dritt u ksur u ta' tal-bniedem fi Zambja u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tikkontanna kull tip ta' intimidazzjoni eh, kontra l-oppożizzjoni u ngħinu biex ikun hemm dialogu bejn eh, il-gvern u l-fond patriotiku biex inkunu nistgħu nsalvaw id-demokrazija dan il-pajjiż. Grappini for one minute. Signora Grappina, minuta. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Situa... Grazie Hafna, president, signora commissarju. Situazzjoni b'mod ġenerali fi Zambia hemm bizon, il insegua. u għalhekk qed nipprevedu illi nikkontribwixxu eh, għal dialogu paċifiku kostruttiv aħna nilqgħu l-imsieħba reġjonali u jiena meta mort hemmhekk stajt nara pajjiż eh, fil-faqar imma huma bnedmin ukoll għandna bżonn nuru solidarjetà u naġixxu fuq livell Ewropew u eh, dinji biex nkunu nistgħu eh, neqirdu il-faqar hemm il-pena tal-mowt li għadha fis-sefna l-pajjiż ħaġa ma nistgħux naċċettaw u hemm ħafna affarijiet li jistgħu joħolqu konflitt bħal pereżempju illi m'hemmx il-kelma libera. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sur Marias. Iż-Zambia eh, għandha problemi kbar u issa eh, qed naraw għatmura minħabba l-HIV u l-AIDS. Il-gvern u l-oppożizzjoni ġew affettwati b'mod ċar minħabba n-nuqqas taftajim ta' dak li ġara minħabba riżultati tal-elezzjonijiet tal-2016. Is-sur Hiċilima, il-membru tal-oppożizzjoni, ġie arrestat u ħajtu stess edha fil-periklu u jidher li diffiċli li sib konsens bejn il-gvern u l-oppożizzjoni u jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea u anki l kummissjoni għandhom ir-rwol importanti ħafna biex ikun hemm il u stabilità f'dan ir reġjun biex Eh, dawn iż-żewġ ehm, eh, setata opposti kun jistgħu jsibu konsens. Naħseb li l-kbar problema fiż-Zambja hija l-faqar eh, u dan huwa l-punt l-aktar importanti. Importanti provaw naqsu dawn id-differenzi kemm se jkun. Grazzi. Kellem li miss. Is-Sur Castaldo, tista' tiġi ehm, akkużat ta' tradiment minħabba li blokkajt konvoj ehm, presidenziali jidher li fil- fil-Zambia ekku eh, is-sur Hakajnde Hiċilema li kien qed parti mill-elezzjonijiet tal-aħħar tal-presidenzjali eh, jidher li eh, toqgħod mill-kollegi tiegħu stess. ħafna nies qalu li hemm ħafna irregolaritajiet waqt l-elezzjonijiet ukoll u dan juri illi l-oppozizjoni kellhom raġun jgħidu illi kien hemm affarijiet irregolari u uh, ma setgħux jagħmlu monitoraġġ tal-riżultati tal-aħħar meta il-missjoni elettorali intbatet fi ċentri reġjonali. Jiena nitlob li ħakajnda ħiċilema u l-appoġġanti tiegħu eh, sabiex jinħelsu u anki biex inwaqfu il-pina kapitali, il tortura u eh, dan it-trattament brutali din qatt mhija aċċettabbli. U anke qed naraw anke l-għajnuna Ewropea li tinbat lil dal-pajjiż. Grazzi. Issa ngħaddu għall-kelim li miss. Sur President. Sur Polczak. Nixtieq nappoġġja din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni għaliex naħseb illi l progress illi sibna illi sar f'dan il-pajjiż għadu ma seħħx fil-verità jekk l-elezzjoni presidenzjali biss ta' gwida jidher illi l-affarijiet ma jmorrux kif eh, suppost kellhom imorru. It-tortura tal-nis eh, tal-oppozizjoni mhijiex aċċettabbli u bħalissa Zambja qiegħda dejjem minn test eh, fejn naraw jekk hux ħaj tiġi użata il-ġustizzja kif suppost u b'mod indipendenti. Importanti li nsegwu l-proċess u nkunu ċerti illi il-sezzjoni tal-artisti kif suppost u aħna nkunu ċerti illi min kien proġett għambi qabel ma jitneħiex. Issa, kommissarju, grazzi jiena qed nħoggos nitkellem fisem il-rappresentanta Olja, eh, Vice President Mogherini, grazie ħafna ta' dan l-izviluppi fuq iż-Zambja. L-Unjoni Ewropea tagħti valur olja għal subja ta' maż-Zambja u aħna kuntenti ħafna bil-kontribuzzjoni importanti li hemm fl-iżvilupp tal importanti li aħna nibqgħu naħdmu magħhom. L-Unjoni Ewropea taf ukoll fuq l-isfidi Eh, varji li għandu dan il-pajjiż u eh, nafu li hemm problemi eh, anke fl-aġenda ta' riforma governattiva. Forsi tiftakru wkoll li kien hemm skerament ta' missjoni mill-Unjoni Ewropea għall-elezzjoni li kien hemm il-membru Cecil Niengi illi kienet qiegħda tmexxi i u nirringrazzja ta' xogħla wkoll. Aħna tinħarsu nir-rekomendazzjoni u ħanatu rispons ukoll tħassib tal-libertà tal-kelma u anke tal-libertà tal-assemblea. U l-Zambia kienet eh, pajjiż demokratiku u ta' paċi f'żona fejn dejjem ikun hemm inqas ta' stabilità u eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Issa hija aktar u aktar ta' tħassib illi eh, iż-Zambja u d-demokrazija tagħha qed tiġi taħt tħassib, speċjalment anke meta morru lura l-elezzjonijiet ta' wissu tal-2016 jidher li eh, polarizzat il-natura tal-pajjiż. Il-kap ehm, tal-oppożizzjoni Hakajnda Hiċilema ehm, fil-11 ta' April wasal għal tensjonijiet politiċi u eh, kien hemm rispons malajr billi twaqfu l-partijiet politiċi kollha milli aggravaw is-sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea flimkien ma' koordinazzjoni eh, tal-Stati membri batu messaġġ b'saħħtu lill-gvern u l-oppożizzjoni biex ikollhom ir-rwol kostruttiv u anki sabiex eh, jidħlu f'dialogu biex iwaslu għal fiduċja u anki jkun hemm ambjent inklusiv politiku għal kemm il proċedimenti kontra eh, Sur Hiċilema l-Unjoni Ewropea titkellem il-President ta' Zambia biex ikun hemm ċerta jkun hemm eh, trasparenza, jkun hemm anki eh, proċess eh, ġust kif suppost kont il-liġijiet internazzjonali tal-bniedem. U naraw li Zambia timxi mar responsabbli u tkun inklusiva biex bekk timxi mal-kredenzjali demokratiċi tagħha u timxi mal-istabilità. L-Unjoni Ewropea dejjem titkellem mal-imsieħba ta' Zambia kwalunkwe mezzi diplomatiċi fuq livelli differenti u nitolbu għall-arfin u anki sens ta' responsabilità tal-partijiet kollha eh, biex inwaqfu milli jkun hemm iktar iktar ħsara għal tradizzjoni ta' Zambia. Grazzi ħafna. Għalekna nalaq dan id-dibattitu issa fuq eh,